nittama illi bajnuna tagħkom ikunu nistgħu nħaffu l-qudiem fuq din il-proposta u forsi jistgħu wkoll ħarġ proposti kompleti fir-rebbja fil-ħarifa skuża. Grazie Kommissarju la diskussjoni. Grazzi diskussjoni il-votazzjoni sa seħ għada fil-11 nofs. Issa naddu għal rapport ta' Senjor Janna Kudakis fuq il-l-intraprenditorja tan-nisa fl-imprizi tad-daqsar medju. Grazzi. Aħna bħalissa rridu nippruvaw nużaw ir-riżorsi tagħna f'diżmin ta' kriżi għall aħjar tiegħu. U aħna rridu nużaw il um, ħilli ta' kulħadd għasam qasam tal-SMEs. Però ħafna drabi eh, dawn huma mexxija mill-irġiel li jfisser ħafna mill-popolazzjoni ma jilħaqx il-potenzjal tiegħu. U dan jirkonoxxi il-valur tal-imprenditori fl-SMEs li huma u l-wol tan-nisa dan. U rapport jarraf il-kontribut tan-nisa li dan jista' dawn jistgħu jagħmlu għal komunità lokali u l-Unjoni Ewropea. U jgħid illi n-nisa għandhom il-ċans illi jagħmlu jaqdu r-rwol tagħhom fid-dar fid-dar. Il-lan tar-rapport huwa li ikun nfassu dan ir-rapport f'linji gwida tajbin per l-aħjar prassi li stati membri jistaw jidottaw kiridu. Stati membri ma jaqblux fl-approċ tagħhom. U waqt li kontet nirriċerka il-rapport, dam il-reċerka il-rapport tija jina, kontet nitkellem titu u rajt titu il-problemi li għandhom minista f'dak li huma l-SMEs. Għaxafna ħafna drabi daw ma kienux jafu kif kellkom kellhom jibdew pala struttura biex jibdew il-negozju eh, tagħhom ma kienu xafu fejn iduru għal parir u raw li l-awtoritajiet ma tantx kienu tjatu każ il tiġijiet tagħhom. U jiet jina jina jiktar sħaqt fuq il-kwistjonijiet eh, ta' fondi li jinnataw il- dawn il-nisa li jishtiqu li jibdew l-impriża tagħhom u anki taħriġ dan il-qasam għal um, pereżempju skel ta' apprendistat għal nisa li jishtiqu jisegwu dan il-linja ta' xogħol. U uh, aħna għanna bżon iktar ambasċaturi nisa illi jipromovu kompetivita mill-li jispiraw n-nisa u tfajlit biex uh, jibdew il-negozju taħħom stess. Jina nsħos illi dawn emendi u saħħaw eh, il-rapport ħajkonna fuq paragrafi 34, 44 u 46 ħajkonna votizzjonijiet separati għal dak li għandhom il-drittijiet tan-nisa. Dawn is-suġġetti kollha huma importanti ħafna fid-dritt tagħhom imma mhumiex rilevanti f'rapport illi jispeċjalizza fin-nisa u SMEs. Għalhekk jiena nħoss li dan mhuwiex lokom hawnhekk u għalhekk mhux se dawn il-voti dawn il il-MND separati. Jina personalment bil-esperienza personali tiegħi 25 sena nafx ġifiri meta il-mara jkollha problemi biex topprova twaqqaf SMI li huwa vjabbli u fattibli u jiena nattama li dan ir-rapport jista' jintuża minn naħta l biex jgħin in-nies li jixtiequ jimxu l qudiem dan il-qasam. Għax minkejja xkiel kollu li huwa involut dan is-settur in-nisa juru li huma iktar minn kapaċi Eh, minn eh, li jibdu il-negozju tagħhom kiridu. Jekk aħna ngħinuhom permezz tal-rapport tal-livell tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali għax mhux biss tħeġġiġhom biex jidħlu fid-dinja tal-negozju, imma jaċċerta li meta dawn jiddeċidu jitlu fiha li da ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontrihom. Grazzi. Thank you, ladies. Grazie. La parola all'onorevole Bastos. Signora, eh, l'onorevole Bastos. Grazie. Jena nishtiq ringrazzja il-rapporter ta' xogħla kien su konsens ġenerali hawnhekk. Eh, fatt li eh, konna bżonn iktar eh, tisħieta ta' regoli għal min jixtieq jibda negozju, kemm nisa kaborġil huwa importanti. Kien ħarsu lejn il-problemi li kellhom l-SMI dawn l sin sorta waħda dawn kienu sorġ kbir ta' xogħol u il-prenditorjat tan-nisa huwa essenzjali għaliex dan jista' jittejjeb u jżid il-rata ta' impjeg. Stati membri bridu jaddattaw miżuri biex jippermettu li dak li jkun ikun jista' jisib bilanċ bejn ħajja tax-xogħol u tal-familja. U ħtieġa li wieħed jara kif se jiffinanzja dawn id-dispożizzjonijiet u fuq l-importanza ta' finanzi speċjalment il-mikrofinanzi għal għan nisa li għan um imprenditori u nishtiqna naqlaq fuq paragrafu 46 għal raġunijiet legali, raġunijiet ta' konsistenza dan ħajġi votat separat jina mandiġ kontra xej kontra paċipazzjoni jinda san nisa u rġilanzi ġilanzi eh, piuttost il-kontrarju. Grazzi. Grazzi infakkar il-kollegi kollha l-kaġdijaj għandhom minuta biss għad dispożizzjoni ġibi jitkeġobkom żommu mal-ħin allokat likom. Issa, is-sur Nikolazik. Grazzi. Imprenditorja tan-nisa għandhom u regoli madwar dan il-settur għandu jkun flessibli. U wieħed ikun jirid jista' jsib bilanċ bejn il-familja u x-xogħol għax il-familja hija bażi tas-soċjetà hija ħasra li hija wieħed minn 10 nisa fl-Unjoni Ewropea fost li huma imprenditori huma nis. Wieħed minn kull għaxar imprenditori ta' semiż huma nisa' u 60% biss ta' gradwati università joħorġu eh, jaħdmu. Aħna rridu sussidji eh, speċifiċi għal dawn l-imprenditori nisa il-mikrokrediti għal nisa illi jixti u eh, waqfu il-negozji tagħhom stess aħna wkoll irridu nifukaw biex nitfaw ktar pressjoni fuq il-banek dan ir-rigward. Grazzi, issa l-Oliver Nikolazik. Grazzi. Fid-dawl ta' din il-kriżi finanzjarja li qed taffettwa l-Unjoni Ewropea, dan ġelet biex is-sitwazzjoni tan-nisa imprenditur jidmur għall-ar aħna l-koll nafu kemm importanti il kemm huma importanti l-SMEs għall-ekonomija Ewropea. Il-iktar minn kwart minn dawn l-SMEs huma maħluqa minn persuni li huma qiegħda jew kienu qiegħda u allura jiena nissuġġerixxi li fil-budget nipprofdu għal għajnuna finanzjarja għal dawn in-nisa, nisa imprendizzuri u r-riżorsi kollha għandhom ikunu disponibbli minnaj din diskriminazzjoni ta' xejn. U importanti ħafna li l-attività ta' dawn in-nisa jiġi promos aktar fuq is-suq tax-xogħol, speċjalment eh, eh, ta' jiġu għat parti tal-aħjar prassi. Grazzi, l onorabi Fashikova. Grazzi. Sfortunatament illum il-ġurnata nisa xorta qed faċċa ħafna diskriminazzjoni anki fl-Unjoni Ewropea u anki meta nitkellmu dwar il-differenza bejn il-paga bejn in-nisa u irġiel imma xorta waħda għandhom il-problemi n-nisa biex iwaqfu l kumpanija tagħhom stess problema għal dik li jaċċessa l-informazzjoni u għalhekk l-opportunitajiet tan-nisa huma limitati ferm. il-ħila tan nisa u tista' saraf potenzjal kbir għal ġid ta' soċjetà kollu kambu. U għanna rridu nħedġu nisa illi jisiru imprenditori u aħna b'xi passi żgħar u nejnu biex noħol u kondizjoni tindaqsa n-nisa uġil. Grazzi l-onorevoli Tikaw. Grazzi ċer. Statistikaturi illi grazzi għal kriżi ekonomika nisa imprenditori qegħdin ħabtu wċom problemi ikbar u għalhekk nitolbu komissjoni stati membri kif ukoll autorit lokali biex jużaw il-finanzjament li hemm disponibbli per pereżempju il-progress, strument ta' progress illi jipprovdi 25,000 euro għal kumpaniji żgħar biex in-nisa jsiru imprenditori importanti li jkollhom kolom aċċess għal IT u komunikazzjoni. Importanti illi n-nisa jiprovdu, jikollom servizzi li jitosib it-tfal waqt li ma d ix-xogħol disponibbli għalihom u u kol irridu nejnu nisa li huma l-fuq minn għandhom fuq minn 50 sena biex jisabrixxu l kupani tagħhom stess u biex inqisu ehm, programmi li huma speċifikament fokati fuq dawn in-nisa. Grazzi Sinjuna Figueredo. Grazzi il-kriżi attwali jittaffetwa in-nisa mod estrem, specialment nisa li għandhom tħul baxx u l fat li hemm ħafna wkoll xogħol prekarju u ma li ma tantx jirendi dan qed iwassal għal ħafna sruttar u, u f'dan l-isfond ħafna nisa qed jinġibdu lejn xogħol li hekk imsejjaħ xogħol għar rashom ma ma kunx ek fil-verità, sempliċement ifisser li jidu jaħdmu aktar u minna ħaddimhom fil-verità eh, inneżawhom minn ah, mm, drittijiet tagħhom soċjali u ma jirħarsu x'obligi obbligi tagħhom stess soċjali. U għarrek rridu nġildu kontri għadi nisa vera f'kumpaniji żgħar illi għandhom bżonn għajnuna u dawn rridu jitħarsu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni u għalhekk irridu nħarsu lejn eh, dawn il-miżuri biex insaħħuhom, dawn mizuri ġa semmew. Grazzi. Bazesku. Eh, li konna kabir ekonomiku u kozjoni soċjali fisser li nabżon iktar nisa f'dan il-qasam għanna għatemperu kondizjoniet mux indaqs bejn il-nisa u rġil. Il-nisa biss jammontaw għal 30% ta' numru totali ta' imprenditorin u globali u huwa ta' detriment għal nisa kif ukoll l-ekonomija l-Unjoni teħtieġ iktar programmi li għandha tħeġġeġ iktar nisa jitlu fil-twaqif tal-kumpanija tagħhom. Allura jiena nippromovi dan il-lan. Jina naħseb li huwa importanti noħol u database Ewropew li xuwet u xi tip ta' politika reali għal nisa l-imprenditori u dawn għandhom eh, dan huwa riżors li aħna rridu nużaw fuq livell eh, iktar wiesa fuq kull livell. Grazie, la parola all'onorevole Pasca. Dziękuję. L-Onorevoli Pasqa. Grazzi, Kommissarju, unixtieq ngħid illi Napprezza l-fatt illi l-Parlament Ewropew qed jippruvaj tejb is-sitwazzjoni tan-nisa fis-soċjetà iżda r-rapporti rakkomandazzjonijiet differenti li għandna qed jittoħ edin jitolbu sati membri biex jtejbu Istruttura tagħhom biex tgħin in-nisa dan jgħin in-nisa f'dan ir-rigward kif ukoll isib bilanċ bejn il ħajja ta' xogħol u l ħajja tad-dar. Kwasi jista' jaqbel l-isforzi tal-Parlament waslu għal riżultati. Imma meta nitkellmu dwar in-nisa imprenditori jridu l-fukaw fuq il-feedback biex nara bazzatament li ma miżuri sarfu fil-effetti u dawk li fallew ewel kollox. Permess din l-evalwazzjoni, nkunu nistaw nieħdu miżuri aħjar biex nappoġġaw in-nisa fil-imprenditorjat. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie. Sur Mistaros. Grazzi, Signora President, il-kriżi ekonomika u finanzjarja komplet kabret il-problemi għal negozjanti b'mod partikolari nisa b'mod partikolari dak ta' bejn 25 u 50 sena. Hemm bżonn li nagħtu attenzjoni partikolari li nisa b'din il-faxxa tal-età b'mod partikolari għaliex dawn joffru għandhom potenzjal kbir biex joħolqu l impiegi u dan huwa potenzjal li maħniex qegħdin nisfruttaw għalhekk irridu nofru l possibiltajiet ta' impieg biex eh, eh, joħorġu il-sens ta' imprenditorjat sabiex ikon namlu użu aħjar ta' rizorsi Ewropej. Bżonni li noħolqu kondizjonijiet għan-nisa sabiex ikunu jistaw eh, jaħdmu fil-waqt li kollhom familja. Il pożizzjoni tan-nisa fin-negozju trid tissaħħa b'mod partikolari fi ċirkostanzi ekonomiċi attwali u eh, però għal dan kollu hemm bżonn li jkun hemm ir-riżorsi meħtieġa. Grazzi. L-Onorevoli Nevidaloa. E, situazzjoni diffiċli fis-suq tax-xogħol turina illi għatem diskriminazzjoni bejn is-sessi. Posta nisa mandomx il-kuraċ illi jaħdmu għar rasom jiftu kumpanija għar rasom għalek jena nilqa dan il-rapport għal hemm bżonn illi l-nisa nimmotivawhom nisa jridu jkun jafu li għandhom l-appoġġ tagħna. Jena nilqa l-inizjattiva fil-programm Erasmus għat taħriġ ta' uh, imprendituri nisa. U jena nappella l-istati membri tagħna biex jallokaw fondi sabiex jipromuovu l-nisa biex ikollhom opportunitajiet indaqs, aċċess għal sussidji, aċċess għal finanzjament Għatem ħafna xisir biex nizguraw illi n-nisa ikollhom aċċess indaqs mal-irġiel. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Papadopoulou. l-Unjoni Ewropea trit illi tati opportunitajiet l-nisa imprenditori billi ittijom il-flus. Imma hemm bżonn illi namlu iktar, hemm bżonn mhux biss naslu biex eh, eh, ikunem ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel sabiex in-nisa involuti f'ħajja professjonali kun jistgħu wkoll igawdu l-familja. Hemm bżonn li n-nisa jkunu jistgħu igawdu minn għajnuna teknika u taħriċ. Dana flimkien ma' miżuri uh, anki per eżempju fuq livell tal-iskola u fl-università sabiex uh, eh, kabru l-istima tan-nisa fjom infushom u jkollhom il-kuraġġ imbagħad illi jibdew kumpanija rashom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Begman. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport ħafna iktar irġiel minn nisa fil-qasam tal-negozju Waħna għanna nappoġġaw u nipromuovu ir-rwol tan-nisa fil-kummerċ. In-nisa kapaċi jagħmlu ħafna affarijiet f'salt u dan huwa rwol essenzjali jaqdu fis-soċjetà tal-lum. Huwa essenzjali li jkun hemm iktar nisa fin-negozju dan anke fuq livell lokali, reġjonali u internazzjonali hemm ħafna sfidi u aħna għandna ngħinuhom biex jiffaċċawhom. Grazzi. Grazzi ħafna il-Kummissarju Tajani. Il-Kummissjoni proponiet azzjoni konkreta biex tipromuovi il-rwol tan nisa fil-Small Business Act tal-Europa, l-ewwel azzjoni l in tan network Ewropew ta' ambasċaturi ta' imprenditorjat femminili fl-2009. Aħna rnexxilna noħol u eh, ispirazzjoni għan nisa ta' kulleta biex joħolqu kumpaniji għal rasom il-modelli huma importanti biex jimmotivaw lil xi ħadd biex jibda kumpanija ġdida. Illum għandna 320 ambasċatur fil-22 pajjiż Ewropew. Dan il netwerk irnexxa ħafna mar lil-lin mill-flewwel sena il-għanijiet li ġew fissati għalih f'dak li huma numru ta' manifestazzjoni organizzati u anki l-pubbliku li ntlaħa iktar minn uh, eh, 7600 mara uh, kienet involuta. Parteċipaw b'mod attiv fl-appoġġ ta' ħolqien ta' kumpaniji ġodda grazzi għax-xogħol tagħhom fis-sitt pajjiżi li parteċipaw aħna m'għandniex informazzjoni dwar pajjiżi l-oħrajn iktar minn 110 kumpanija ġodda eh, inħolqu u huma issa mixxija minn nisa. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem għal 15 ta' Novembru l-ġurnata biex tniedi network għan nisa Ewropej, nisa li diġa bdew il-kumpaniji tagħhom aħna immobilizzajna l-nisa imprendituri biex isservu bħala mentez għal nisa oħrajn. Dawn se jgħinu l-nis ta' imprenditori billi jagħtuhom pariri u jagħtuhom appoġġ fuq il-ġestjoni u l-iżvilupp tal-kumpanija tagħhom dawn se jintażlu fuq livell nazzjonali mill-kontrajenti parteċipanti eh, u jintazlu fost imprendituri li diġà irnexxew u huma magħrufin. Grazzi. Grazzi ħafna mela diskussjoni issa hija mitmuma nifotaw għada fil-11 u nofs. Issa fuq l-agenda rapport li jmiss huwa rapport ta' Sinjura Edith Bauer dwar is-sitwazzjoni tan-nisa li jkunu qed